Good afternoon, everybody. Thank you for being here. Let's... Il-warna f-sinar tajab li l-kulħat. Eja nibdew bil-punti ta' soltu ta' l-adozzjoni tal-agenda biex nibdew. Jekk memx oġġezzjonijiet, l-agenda hija adottata. It-tini punt ta' soltu l-avvizi tal-president l-ewel il-profil lingwistiku interpretazzjoni disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha, apparti il-Gaelic u l advjan Barra minn hekk hemm il-punt tas-soltu dwar il-qbil fuq ir-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi, nomina tar-rapporters. L-ewwel ir-rapport libe fuq ir-rapport eh, fuq id-determinazzjoni ta' riskju ċar tal-ksur serju fil-kas ta' Repubblika tal-Polonja vizavi il-stat ta' dritt. Umbat, eh, nominata rapporter għall-opinjoni, Signora Terry Rintke ġiet nominata rapporter fuq l-opinjoni libe bi stennija għal negozjati tal-Kunsil għal proposta ta' protezzjoni tal-budget tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati vizavi l-istat ta' dritt fl-istati membri. Dawk kienu l-avviżi vizavi ir-rapporters Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet allura dawk huma adottati. Mbagħad punt numru 3 tal-avviżi atti ta' implementazzjoni u dawk delegati bħala atti ta' implementazzjoni il deċiżjoni ta' implementazzjoni abbozz tal komissjoni li tamenda menda deċiżjoni ta' implementazzjoni tal komissjoni ċe 2018-6336 rigward l-adozzjoni ta' programm ta' ħidma li finanzja l-azzjoniet tal-Unjoni u anka biex jassisti l-qafas għal fond ta' sigurta interna dan ġi marraf l membri kollha tal-Komitat Libe permezz ta' newsletter. Dak kien il-11 ta' Ottubru ta' din is-sena u għandkom ċans li tresqu il- l-oġġezzjonijiet tagħkom sa 22 ta' Ottubru u barra minn hekk hemm abbozz ta' deċiżjoni ta' implementazzjoni fuq il-programm eh, ta' sena 2020 dan eh, ġi dan fil-fatt dwar dan ġejtu għabsati intom membri tal-Komitat Libe nar 8 ta' Ottubru u poġġejna wkoll skadenza biex tressqu l-oġġezzjonijiet tagħkom ta' 22 ta' Ottubru. Da kollox, dawk huma l-avviżi għallum u allura nistgħu nibdew bl-aġenda tal-lum. L-agenda tal-lum li ser nibdew nitrattaw propju issa, ħanibdew propju b'punt tlieta. Il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera u l-Kosta. Il-kollega tagħna, Sinjura Mezzola, hija r rapporter Il-punt hawnhekk hija sempliċement studju tal-korriġendum Hawnhekk aħna qed nittrattaw biċċa leġislazzjoni prinċipali illi għalija xogħol kollu diġa sar fil-mandat tal-Parlament li għadda. Dak ta' bej l-2014 u l-2019 il-diskussjoni u l-konklużjoni ma kienx però possibbli minħabba tmim il-mandat. Hawnhekk hawn reviżjoni tal-Gwardja Ewropea tal-Frontieri u l-Kosta illi tistabilixxi li jiġi mwaqqaf tiġi mwaqqfa din l-Aġenzija u ikunem hemm 10,000 gwardjan tal-kosta. Mm, Dinja il sustanza ta' dan il-fajl, għal dan il-fajl ir-reviżjoni il tal- tal-avukati u lingwisti ma setax issir u allura issa dan qed jiġi preżentat lina forma ta' korriġendum. Dan il-korriġendum ġi ċirkolat lilkom u il-membri u fil-fatt ġi tradott fil-lingwi uffiċjali kollha il-ġimgħa li għaddiet. Jiġifieri għal din il-kwistjoni biss illi hija kwistjoni proċedurali u teknika ta' dan il-fajl tant pertinenti għalina naddi l-kelma lil Roberta Mezzola biex tippreżenta it-test lilna il-koll. Is-Sinjura Mezzola, nadijak il-kelma. Eh, kif eh, taf inti għadek semmejt u kif semmew Kif jafu l-kollegi, l-Kummissjoni Ewropea ipproponiet reviżjoni tar-regolament dwar il-Gwardja Ewropea tal frontiera u tal-Kosta fl-aħħar xhur tas-sena li għaddiet. Fi sitt xhur eh, biss irnexxilna nagħmlu l-impossibbli, il-ħaqna qbil bejnietna b'maġġoranza tal-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew u rnexxilna wkoll nilħqu qbil interistituzzjonali mal-Kunsill taħt il-Presidenza Rumena u mal-Kummissjoni Ewropea. Dan il-qbil sħar seħħ fl-aħħar ta' Marzu u ġie konfermat fl-aħħar sessjoni plenarja li kellna fi Strasburgu f'April eżatti qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-proċedura leġislattiva tirrikjedi li kull qbil interistituzzjonali jgħaddi minn proċess ta' reviżjoni lingwistika sabiex jiġu korreġuti xi żbalji kemm lingwistiċi kif ukoll tekniċi jew omissjonijiet li setgħu saru. Dan il-proċess jagħmel mezz li ċerti termini jiġu msemmija bl-istess mod f'kull parti tar-regolament u li jsiru xi kjarifiċi neċessarji bil-lingwaġġ intużat fir-regolament Konsekwentement allura kellna wkoll nimbidlu in-numri ta' xi paragrafi u artikli minħabba xi żidiet jew deletions li setgħu saru. Dan il-proċess ma setax isir qabel mal-voti li saru fil-Kumitat Libe u fil-Plenarja peress li dan jirrikjedi ammont kbir ta' ħin biex din ir-reviżjoni sseħħ kif suppost u għalhekk illum qed inresqu dan id-dokument ta' rettifika hekk imsejjaħ korriġendum tar-regolament dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta fil-Kumitat Libe sabiex propju nagħlqu il-proċess leġislattiv. U bekk dan ir-regolament ikun jista' jidħol fis seħħ fil-ġimgħat li ġejjin sabiex il-Kummissjoni u l-Aġenzija jkunu jistgħu jiffukaw fuq l-implementazzjoni propju ta' dan ir-regolament. Politikament kienet kruċjali li jintlaħa bil f'Marzu li għadda. Bekk ikkonfermajna li l-Aġenzija ser ikollha għad dispożizzjoni tagħha 10,000 gwardja Ewropea u personali ieħor biex tkun tista' taqdi il-missjoni estiża li issa din l-Aġenzija għandha. Il-kooperazzjoni bejn Frontex u l-pajjiżi terzi issaħħet permessa dan il-qbil u fuq kollox zidna salvagwardji importanti fejn għandhom xjaqsmu id-drittijiet fundamentali fejn saħħaħna ir ruol tal-uffiċjal tad-drittijiet fundamentali tejjibna kif jaħdem il-mekkaniżmu tal-ilmenti u fuq kollox introduċejna r-ruol ta' osservaturi ta' drittijiet fundamentali li fost kompiti oħra ser jivvaluta b'mod kostanti il-konformità tal-attivitajiet operazzjonali ta' Frontex ma' drittijiet fundamentali. Ir-reviżjoni lingwistika li għandna qudiemna llum permezz ta' dan id-dokument ta' rettifika ma biddel xejn mill-qbil politiku li għadni kif semmejt. Dak li maġġoranza kbira tal-membri parlamentari appoġġaw fil-leġislatura li għaddiet għadu l-istess, it-tibdil li sar jirrigwardja ċerti żbalji li saru bħal pereżempju artiklu 73 kellu referenza għal paragrafu li ma jeżistix f'artiklu 76. Żbalji bħal dawn kollha ġew ikkoreġuti. Kien hemm numru ta' ommissjonijiet li indirizzajna permessa dan id-dokument ta' rettifika. Per eżempju, fl-ewwel paragrafu tal-artiklu 72 aħna introduċejna forom oħra ta' arranġamenti li jmorru li lin minn qbil bilaterali jew multilaterali. Din il-forma ġdida ta' arranġamenti ma kienieċ miżjuda f'paragrafi oħra tal-istess artiklu, allura ommissjonijiet oħra simili ġew ukoll kollha indirizzati. Ħaġa oħra li nnutajna i li f'numru ta' artikli konna qed nirreferu għall-istess ħaġa b'termini differenti. Kas minnhom kien it-terminu dwar il-kontroll tal-frontieri esterni li kien imsejjaħ ukoll frontieri tal-Unjoni jew frontieri esterni ikkontrollati. Jew bħal pereżempju każijiet fejn għall-istess ħaġa kellna impożizzjonijiet differenti fejn użajna xud flokxel, etc. Fl-aħħar net, Kien hemm ukoll element ta' kjarifika tal-lingwaġġ li ġie użat. Kif tafu dan ir-regolament jintroduċi numru kbar ta' kategoriji differenti ta' personal, kull referenza għal personal ġiet iċċekkjata sabiex ir-referenza għal tip ta' personal tkun dik korretta. Kif qed taraw allura dan id-dokument ta' rettifika jinkludi biss żidiet jew tibdiliet tekniċi li jtejbu r-regolament iżda li ma jbidlux il-qbil politiku li lħaqna sitt xurilu. Il-pass li jmiss issa huwa li għandna nħarsu l-qoddim sabiex nassiguraw l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament li seħħ malajr kemm jista' jkun u b'mod li jirrifletti il-qbil politiku li ntlaħaq bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea. U bekk inkunu nistgħu niżguraw li nkomplu propju nsaħħu il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you, Madam Metzola, for the thorough explanation of the situation at site. Iva, mela, dik kienet spiegazzjoni uh, teknika, hemm biss ċerta bidliet tekniċi illi diffiċli ħafna u diffiċli wieħed jispiegħom barra l-Parlament Ewropew, però kellna nispjegawhomkom jekk għandkom xi kummenti, sinjuri, Aħna lesti li nismawhom dawn il-kummenti, jekk dan mhux il-każ, nistaw naċċettaw dan il-korriġendu, għax kif għada kif għatilna s-sinjura. Mezzola dan huwa sempliċement, dawn huma sempliċement bidliet tekniċi u aħna autorizzati illi namlu dan, illi nirranġaw kwestjonijiet illi kollom bżonn jiġu irranġati. Jiġifieri jekk dan il-kumitat jaqbel ma dan il-korriġendum illi għadha kif ġispiegat, spjegat, Neħdu nota tal-fatt li l-Kumitat eh, studja dan il-korriġendum u illi il fil-fatt il-, -fil Zbalji l-irqaqat li kien hemm li kellhom jiġu rranġati fil-fatt ġew irranġati u dan skont eh, ir-regoli tal-proċedura. U pala segwitu is-servizz eh, tal-Parlament Ewropew ser jiġi informat bil-korriġendum u dan il-korriġendum ser jiġi ehm, jisegwem bil-fuqu fi Strasburgu fil-fatt fil-istazzjoni plenarja ta' Strasburgu. Mela jekk kulħadd jaqbel nifqu hawnhekk Issa, il-punt li jmiss l-istat attwali u tal-kwistjonijiet JHA illi inkludu anka skambju ta' femiet mal-Kunsill tal- mal-Kunsill u l-Kummissjoni eh, dak ħajibda minn hawn 10 minuti oħra. Jiġifieri għatanna 10 minuti għalhekk biex il- nibdew is-sessjoni xħin ikunaw il-Konsil u il-Komissjoni, nitlobkom li naġġornaw s-seduta għal 10 minuti oħra. Mela nerġaw nkomplu minn hawn 10 minuti oħra. for your patience. Thank you for your patience. Grazzi signori. Grazie, nistaw inkomplu għalkem il-sinjura Mishu illi u koll għed ah, tiġi mistedna illi tissiħab fuq il-podium għawnek maħna biex tippreżenta ehm, il-kwestjoni maħna għada miex għawek. Pero nistaw nistidnu l-mistednin tana il ġimali li għaddit nistanejt illi il-Ministri tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni l-taqaw fl-Lussemburgu biex jiddiskutu kwistjonijiet ta' importanza u ta' interess eh, kbir għal Parlament u li huma ta' interess kbir għal Parlament Ewropew. Palma seħ fil-passat, il-Parlament Ewropew flimkien mal konsil u l-Kummissjoni qed jinvolvu ruhom mm, fuq dawn il-kwistjonijiet wara l-iskambju ta' femiet wara l-Kunsilli ta' JHA, partikolarment minħabba li hemm kwistjonijiet ta' importanza kbira fuq l-aġenda tal-istituzzjonijiet illum għandna l-pjaċir illi nistidnu lill-Presidenza tal-Kunsill u l-Kummissjoni żewġ istituzzjonijiet jiġifieri biex jaqsmu magħna l-femiet tagħhom fuq is-suġġetti li ġew diskussi f'dan l-aħħar JHA, il-Kunsill tal-Ministri JHA. Qabel Għalek, skużawni, nishtiq nilqa fostna għal presidenza e, direttur Lora Ili Vakuri, il-Ministru Finlandis tal-Intern u il-Konsillera Marja Kartila mill-Rappresentanza Permanenti Finlandisa. Għal-Komissjoni għandi pjaċir nilqa fostna kemm id-Direttur Ġenerali Paraskevi Mixu minn DG Home u eh, direttur ġenerali Tina Astola minn DG Justice. Nixtieq naqsam ftit linji gwida għad-diskussjoni tagħna għaliex is-suġġett eh, huwa wieħed fast ħafna nifhem illi l-Presidenza tal-Kunsill ser tiffoka fuq is-suġġetti li ġejjin vizavi affarijiet interni, l-immigrazzjoni, eh, tfittxija u salvataċ, teddit ibridu u l-użu ta' teknoloġiji ġodda. Taħt il-kappa tal-ġustizzja, il-valuri komuni, Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem, drittijiet fundamentali u azzjonijiet kontra l-korruzzjoni. Wara dik l-introduzzjoni naħseb illi dik tista' servikom bħala għajnuna biex tiffukaw u anka biex eh, jinataw eh, tweġibiet eh, biex isiru mistoqsijiet iżjed immirati lill-mistinna tagħna. Nibdew b'interventi ostra min-naħa tal-Kunsil u l-Kummissjoni. Nissuġġerixxi illi nibdew l-ewwel mir rappreżentant tal-Kunsil għall ġustizzja u wara naddu l-kelma lil DG Justice minħabba li s-sinjura mixu għada miex għawnek fostna u għallura bekk inkunu għet intu ftit ħin biex eh, tkun tista' t-seħab maħna. Għalhekk ngħaddi l-kelma lir-rappreżentant tal-Presidenza tal-Kunsill, is-Sinjura Maria Cartilla. Naddilek il-kelma għal 12 minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Onorevoli Membri ta' dan il-Parlament Ewropew il warnof of Sinari Tajjeb. Nishtiq nirringrazzjakom tal-li oġobkom tistidnuni hawnhekk biex nippreżenta l-kwistjonijiet taħt il-kappa tal-ġustizzja. Is-Sinjura Anna Maria Heriksen qed ħatkun qed ħatkun qed tippreżentalkom dawk li huma anzi fil-fatt ġa deret f'Settembru u ppreżentatilkom dawk li huma l prijoritajiet tal-Presidenza Finlandiża kollha immirati biex insaħħu iżjed il-valuri eh, ta' l-Unjoni Ewropea. Kif tafu l-istat ta' dritt huwa dak li jaqgħad il-valuri kollha flimkien u dan il-komitat dan jafu sew u fil-fatt ikkontribwixxi ħafna għal dan il-għan dan is-suġġett huwa wieħed eh, għal qalb ħafna il-presidenza Finlandiża, aħna niffukaw li u niżguraw eh, li jkun hemm rispett ta' dan il da dan l-istat ta' dritt fid diversi stati membri. Aħna sħaqna biex ikun hemm ukoll ġlieda iktar mm, b'saħħitha kontra l-korruzzjoni biex ikun hemm iżjed fiduċja tal-pubbliku fl-istituzzjonijiet u jkun hemm ġestjoni finanzjarja iżjed għaqlija. Il-Ministri tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dawn suġġetti mexxewhom iżjed il-qudiem fil-laqa tagħhom ta' tnejn eh, li għadda u fil-fatt nisħaq fuq il-konklużjoni li rnexxilhom jaslu għalihom. L-ewwel il-Kunsill eh, konferma l impenn tiegħu illi jkompli jaħdem fuq il-konvenzjoni, fuq l-sħubija tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Nistaw nejdu illi din kienet il- Bicċa li kienet nieqsa mill-qafas ta' drittijiet fundamentali, kif tafu n negozjati ilhom għaddejjin issa ħafna snin u kuntenti li finalment nistgħu niċċaqalqu minn dak l-imblok li konna fih u kuntenti wkoll li l-affarijiet jistgħu jitkomplew eh, fil-ġejjieni. Il-presidenza tixtieq eh, ukoll eh, tippreżenta dan anka f'mod iżjed formali l-Parlament Ewropew. Tini aspett ġiet adottata l-implementazzjoni tal-Karta tad Drittijiet Fundamentali. Ilna il-karta fil-fat ila 10 snin legalment vinkolanti u saret eh, parti essenzjali minn eh, tal-Unjoni Ewropea. Lekk irridu niżguraw illi tibqa' tingħata l-importanza li xur ilha. rridu niżguraw illi ma jkunx hemm diskriminazzjoni u li l-Kunsill juri li lest li kompli impenja ruħu biex iġilet kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. Barra minn hekk is-soċjetà eh, ċivili wkoll għandha rwol u dan sħaqna fuqu. Rigward il- ehm, xogħol fil-ġejjien il-Kunsill qed jimpenja ruħu li ta' kull sena jkun hemm dialogu u skambju tal-aqwa prossi dwar il-karta biex nizguraw illi anka dawn id-drittijiet fundamentali jiġu mħarsa fuq livell internazzjonali. Aħna diskutejna punti oħra dwar drittijiet fundamentali mal-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali wieħed mill-punti diskuss kien il-komunikazzjoni tal-drittijiet fundamentali. Għax ġilli neħdu dawn il- eh, Nihdu għom bħala ovvi dawn il-drittijiet waqt matul il-diskussjonijiet ħafna affarijiet jisemmu per eżempju digitalizzazzjoni u anki um, il-diskors tal-mibeda. U t-tielet li jisit importanza li jisit importanti il-Ministri tal-Ġustizzja taw, importanza attenzjoni lil ġlieda tal-kontra korruzzjoni tal-Unjoni Ewropea diskutaw diversi aspetti li kienu mresaw il-Presidenza diskussjoni fuq id-korruzzjoni hija parti minn tema għażjed wiesa li diġà studjajnija f'Lulju fil-flaqa informali fil-Helsinki f'Lulju kena diskussjoni fuq ir-wol tal-Ministri tal-Ġustizzja fuq l-istat ta' dritt. Ġlida kontra l-korruzzjoni hija serja ħafna li għandha tiġi indirizzata um, f'kull stat possibbli għall-Unjoni Ewropea tal-ikbar importanza peress li għanna eh, interess in komuni biex niskuraw il-fiduċa il reċiproka f'xulxin. Il, il, eh, diskussjoniet kienu tajbin il-maġġoranza kbira tal-Ministri appoġġaw li konna approċ strateġiku anki um, eh, komprensiv għall-Unjoni Ewropea u kien hemm linji diversi li ġew marfa l-valur misjut u biex nużaw l-informazzjoni kollha eh, disponibbli fuq il-livell internazzjonali. B'kollox irridu nħarsu biex ikonna jżiet sinerġija u koordinazzjoni kif tafu l-Komissjoni proponiet li korruzzjoni tkun parti mill-ċiklu annwali fuq l-istat ta' dritt. U kien hemm sejħa wkoll biex l-Unjoni Ewropea eh, tmexxi bħala eżempju fuq il-livell internazzjonali din is-sena hija l-anniversarju tal-Greco u l-Unjoni Ewropea li tissieħeb fil-Greco um, hija huwa konsidrat bħala pass tajjeb iżda kien hemm min um, xtaq li l-Unjoni Ewropea ssir sieħba sħiħa f'dan kuntest nistgħu nsemmu il-direttiva l-ġdida u anki l-EPO dawn it-tnejn se jkunu tajbin ħafna biex nġildu l-korruzzjoni. U l-aħħar punt tiegħi nixtieq nfakkar dak li ntqal mill-Ministru tal-Finlandja, il-Ministru tal-Ġustizja tal-Finlandja f'Settembru dak li qalet hi notat li aħna tajna attenzjoni matul il-Presidenza tagħna trasparenza diversi punti fil-Konsil fuq l-agenda tal konsil tal-ġimma li għaddit um, saħħaw fil-sessjoniet uh, pubbliċi li inkludi fuq il-korruzzjoni u drittijiet fondamentali. Aħna nemnu bisħeħ li it-teħid ta' deċiżjoni iżjed trasparenti eh, ta' viċina l-Unjoni Ewropea eh, iżjed lejn iċ-ċittadini tagħha. Grazzi għall-ħin eh, tal-li tal ismajtuna smajtuna il-Presidenza tagħna nixtieq li inkomplu bil-kooperazzjoni magħkom fix-xhur li ġejjin. Grazzi issa mid-Diġi Ġustizzja, Sinjura Astola, għandek il-kelma. Għal 10 minuti grazzi ħafna, membri onorevoli, grazzi għall-istedina biex niddiskutu eh, fil-Kumitat tal-Libe rizultati riżultati tal-aħħar eh, Kunsil tal-Ġustizzja u dak li huwa twali eh, f'dan il-suġġett. Jiena verament kuntenta li qiegħda u dimkom u anki nixtieq nesprimi l kemina miftuħa biex nikkoopera u um, naħdmu ma'kom fuq uh, suġġetti li huma fil-kompetenzi tagħna li huma importanti ħafna ċittadini Ewropej. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Presidenza eh, għall-laqgħa tal-Kunsill li rendit ħafna eh, frott tal-ġimgħa li għaddiet. L-ewwel net l-epaw illi diġà semma mill-Sinjura Kartela jiena nixtieq nilqa l-ftemiet fuq li sem tal-ewwel uh, prosekutur Ewropew Ewleni u qed nisennu ħerqan għal ħatra tiegħu eh, kemm jsekum malajr. Għamilna progress fit twaqif tal-uffiċċju issa huwa essenzjali li din il-persuna tiħu il-ħatra tagħha u anki li l-kulleġġ tal-prosekuturi Ewropej kunu fil-post u bekk ħeġġejna l-istati membri li sissa ma batew il-nomina tagħhom għal prosekuturi biex jagħmlu hekk kemm jista' malajr. Aspett essenzjali ieħor huwa li l-Istati membri jagħmlu l-adattazzjonijiet meħtieġa fil-sistemi ġudizzjarji nazzjonali tagħhom u li jimplementaw bisħieħ il-direttiva fl-interess tal-Unjoni Ewropea l pif Il-Kummissjoni diġà batet itri għal notifika formali għal dawk l-Istati membri li ma notifikawx dwar l-implementazzjoni tal-direttiva tal-PIF u aħna qed ma mal-istati membri biex għom. F'da kollu il-Kunsill adotta wkoll konklużjonijiet fuq l-Eurojust illi aħna napoġġawhom bisħieħ kif tafu il-regolament ġdid tal-Eurojust se applika mid-12 ta' Diċembru ta' din is-sena u il-qafas legali ġdid se jipermetti l Eurojust biex jaħdem iżjed effiċenza fuq il-files fil-prioritajiet tal-kriminalità, pal per eżempju terrorizmu, il-traffikar tal-persuni, il-migrazzjoni u traffikar il ċibi kriminalità u korruzzjoni, il-twaqif tal-reġistru kontra terrorizmu ġim il-uħkoll hemm bżonn kbir li nużaw l-aħħar teknoloġija diġitali għal kooperazzjoni eh, Um, ġudizzjarja u eh, aħna qed nagħmlu xogħol biex naraw kif nistgħu nimxu l qoddim fil-laqa tal-Konsil aħna tajna informazzjoni dwar l-ewwel sessjoni tan-negozjar formali mal-Istati Uniti rigward tal-e-evidenza. L-Kummissjoni diġà batet lill-Parlament rapport restrittiv dwar l-ewwel round u jibqa' impenjat biex regolarment konf f'kull stadju dwar il-progress. Eh, għandi ngħid li l-ewwel laqa' Din l-ewwel laqgħa kienet ta' opportunità għal kull naħa biex irressa il-pożizzjonijiet eh, bikrin tagħhom. Il-Kummissjoni għamlet ċara li l-pożizzjoni tan tan-negozjar huwa l-mandat tal-Kunsill li huwa pubbliku li jħan konsiderazzjoni il-proposta tal-evidenza tal april tal-2018. Il-Komissjoni għamlet ċara wkoll il-pożizzjoni fin-negozjar tiddependi minn kif jiżviluppa l-pakket dwar li evidenza tal-Unjoni Ewropea kif jiżviluppa dan u bekk aħna se nixtiequ nkunu nafu x'inhi l-intenzjoni dwar Sinjora Sipla biex tibda il-proċedura formali Komissjoni il-Kummissjoni ikkonfermat li għandha mandat ukoll biex tinnegozja ftehim fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kollha kemm mal-Istati Uniti. L-ewwel round ta' negozjati misset ħafna punti ewlenin, it-tipi ta' data, il-pieni, l autoritajt kompetenti, il-flussi tax-xogħol u anke il-salvagwardji tal-proċedurali kif ukoll tad-data aħna binna mal-kontrapartijiet tal-Istati Uniti biex niżviluppaw iżjed il-diskussjoni fuq dawn il-kwistjonijiet kollha fixu li ġejjin it-tieni round ta' negozjati se jsir fis-6 ta' Novembru u lan huwa li nagħmlu progress sot qabel il-laqa interministerjali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea f'Diċembru. Marja Kertila diġà semmit il-punti relatati ma' drittijiet fundamentali, is-ħubija tal-Konsil tal-Europa, tal-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Europa u id-direttivi supplementari aħna kuntenti ħafna f'dak ir-rigward u anki l-karta. Nixtieq insemmi però illi id-diskussjoni nitkellem dwar diskussjoni u kif tajna informazzjoni dwar il-kodiġi ta' kondotta biex nġildu il-diskors tal-mibeda li seħ fuq l-internet u nixtieq nagħtikom iżjed informazzjoni ta' sfond ta' x'naħseb li dini għal ewwel darba li qed niddiskutu din il-kwistjoni fil-libe dan din kodiċi ta' kondotta ġiet iffirmata f'Mejju tal-2016 u issa tkopri 96 eh, mill- Missem eh, fl-Unjoni Ewropea tal-pjattaformi fuq l-internet fejn jista' jkun hemm il-diskors tal-mibeda. Din kolleġi tal-kondotta tistrih fuq żewġ pilastri l-ewwel net il-notifika effettiva u azzjoni meta xi ħadd ehm, meta wieħed jirċievi n-notifika dwar il-diskors tal-mibeda eh, naħseb illi għandu jkun hemm azzjoni fi żmien 24 eh, sija u tneħħeħ u mbagħad il-metodi ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritat nazzjonali, l-organizzazzjoni tas soċjetà Pajzana u oħrajn biex jindirizzaw id-diskorsi tal-mibeda u biex jappoġġaw eh, l-infurzat tal-liġi effettiv il-kodiċi fil-fat ehm, wet et progress fil-2016 bis 28 tal-fil-mija tal-kontenut tneħħa u issa wasalna 72%. Barra minn hekk 89% tan-notifiki jiġu um, tal-avviżi jiġu riveduti um, meta mqabbel ma' 40 fil-meta fil-bidu. Il-pjattaforma fil-pjattaforma għandna żieda fil-min fil-reviżjonijiet u għanna feedback mm, u koll u għanki hemm informazzjoni għal pubbliku ġenerali għall azzjoni li jista' jittieħdu fil ta' kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili, organizzazzjoni tagħhom mill-2016, eh, wettaqna ħafna networks tal-NGOs li tista' tistref fuqhom u negozjaw magħhom anki fuq il-ċawim tal-kuxjenza Il-kodġi ta' kondotta ġiet kienet effettiva biex ikonna fiduċa reċiproka l-iskambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni kostruttiva li waslet ta' dawn ir-riżultati fi żmien qasir ħafna. Iżda rridu nkomplu nimmonitorjaw il-progress u nevalwaw is-sitwazzjoni mill-viċin fil-ġejjeni fejn nieħdu konsiderazzjoni anki l-inizjattivi nazzjonali sfidi ġodda bħal per eżempju konnessjonijiet bejn dawk li jobodu u dawk u l-estremisti bħal per eżempju dawk tal-lemin estrem um, dawn irridu jiġu studjati jizjed. Nishtiq u koll nenfasizza li l-kodġi ta' kondotta hija eh, inizjattiva li tirregola li l-għan nifisa tu komplementa xogħol li trid xogħol li trid isir fuq il-diskors xenofobiku u il-razzismu. il, il razzismu informajna il-Konsil tal-Komunikazzjoni tal-Lulju tal-Konsil fuq GDPR kif ukoll eh, biex eh, navanzaw l-igwaljanza tal-GBTI fl-Unjoni Ewropea dina seħet eh, fi Brussel fit-23 u l-24 settembru. U qed nistenna ħirqana għal kull mistoqsija li jista' jkollkom. Grazzi. Grazzi, forsi nista' innestu l-analiżi tagħna billi nisimgħu mid-DG Home u mill-rappresentanti tal-Kunsill fil-qasam tal-intern fej titkellmu dwar il- kwistjonijiet kwistjoniet li ġew diskussi fl-aħħar eh, laqgħa tal-Ministri eh, tal-Ġustizzja. Sinjura Ili Lakuri l-ewwel nett eh, li tirrappreżenta l-Kunsill u mbagħad nisimgħu mill-Sinjura Mixu ta' Home. Mela, kelma lilek. Grazie ħafna, Sur President, membri dis distinti tal-Parlament Ewropew, u grazzi tal-li istidintu il- il-Presidenza anke biex titkellem fuq l-interna hawnhekk kif huwa magħruf u ġie notat mill-Ministru Marja Alawħaso meta kienet hawnhekk fil-4 ta' Settembru kienet hawn qudiem dan il-Kumitat il-Finlandja għandha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea fil-meta ikun imissa fil-ċiklu istituzzjonali u nixtiequ neħdu nużaw tajjeb din l-opportunità dan il periodu ta' riflessjoni u niddiskutu l-ġejjeni tal-ġustizzja u l-intern iżjed fil-font minn mill-li normalment eh, inkunu nisaw namlu fuq il-files ta' kol-jum nix insemmi tlet punti illi l-Presidenza Fernandiza taħseb li huma twali fil-qasam tal-intern. Se nibda bil-migrazzjoni. Dina tinkludi kif eh, diġa semma mill-President l-operazzjoni tal-tiftix u salvataċ. L-iżviluppi matul is-sajf u fil-bidu tal-ħarifa u numru ta' tħassib fuq is-sitwazzjoni ta' tliet rotot ewlenin ta' migrazzjoni li jgħaddu mill-Baħar Mediterran l-għonet innotajna. Iż-żieda fil-waslit fuq il-gżejjer ta' Greċa għal settembru aħna wasanna għal 11,500 waslit fil-Greċa l-ola eh, ċifra fix-xhur minn mintu kellna l-implementazzjoni ta' dikirazzjoni bejn l-Unjoni Europea u Turkija il Greċja diġà ħadet miżuri biex teleb dawn l-isfidi fil-gwad partikolarment il-pjanijiet biex jirriformaw il-liġi tal-azil u biex jieġa jirrevedu il-situazzjoni fil-hotspots u anki azzjonijiet biex iżidu il-ritorni. Il-Komissjoni u l-Aġenziji qed jippjanaw iżjed eh, modi biex jipprovdu lajnuna. U jisanna l-momentum biex nikkonsidraw kif l-Istati membri jistaw jagħtu iżjed kontribuzzjonijiet minna tagħhom fil-barra mill greċa rridu wkoll inħarsu lejn sitwazzjoni diffiċli fiċ-Ċipru minħabba iż-żieda fil-wasit mit-Turkija aħna se nirrivedu kooperazzjoni u lajnuna mat turkija u koll. Kulħat jaf li Turkija eh, f'dawn l-aħħar snin eh, rat pressjoni għolja ħafna migratorja fuq l-frontieri tagħha wkoll. U issa Eh, rajna xara fuq l-aħbarijiet f'dawn l-aħħar jiem il-Ministri tal-Aħbarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u anki il-Kunsil tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea se jindirizzaw din il-kwestjoni din il-ġimgħa. Hemm ftehim kif tafu wkoll, ftehim bejn erba' stati membri l-Italja, Malta, il-Ġermanja u Franza fuq l-arranġamenti biex jinżlu dawn in-nies fil rigward tal-Mediterran ċentrali għal għal-Presidenza Finlandiża l-arranġamenti se jippreżentaw pass lejn tweġiba iżjed prevedibbli biex eh, inislu n-nies eh, wara xi eh, operazzjoni tas tal-tiftix tas-salvataġġ. Waqt li l ftejim jew l-arranġament u wasal għal-limitu tiegħu fil gward tal-żmien u se jaħdem bħala pilota importanti mill-naħa man kif ukoll pratiku Ħafna um, nies li jiġu salvati mill-Mediterran, mill dan il-bahar jinsabu f'saħħa um, f'istat ħażin, f'rigward tas-saħħa u e, dawn l-arranġamenti jiżguraw li e, saħħithom ma jdurx għall-lar. Hemm bżonn li nitbiedu mill-approċċ skont il-, il id-dajsa u ikonna proċizjiet komprensiv għanna bżon ta' mekanizmu biex inwiġbu għal dan is-sitwazzjonijiet u mhux um, twiġibiet biss ad hoc il finlandiza konsidriet il-parċipazzjoni f'dawn arranġamenti temporanji b'grupp ikbar ta' stati membri involuti dan il-proġett il pilota jista' jkollu impatt ikbar fl-appoġġ tal-istati membri ta' pressjoni u anki u esperjenzi tajbin għal Eh, li jistaw jintużaw għal-sistema, eh, għal-riforma ta' sistema fil-ġejjeni. Nishtiq nenfasizza illi jekk niksbu u meta niksbu il-progress fil-kwad ta' xi waħda mir-rotot, ma nistawx u maħniex se niqfu naħdmu fuq ir-rotot l-oħrajn ta' l-ikbar priorità illi niżguraw li l-Stati membri taħt pressjoni kullimkien fl-Ewropa jiġu appoġġati permezz tal-isforzi komuni. Iż-żewġ punti oħra u l-għanin li xtaqt nsemmi huma il-teddit ibridu u teknoloġiji ġodda biex nżidu il-reżiljenza u l-inkunu preparati biex nġildu il-teddit um, ibridu huwa wieħed mill-prioritajiet tagħna. L-istrateġija tagħna għal snin li ġejjin tenfasizza l-importanza li nippreparaw soċjetajiet tagħna kontra d dizinformazzjoni u t-teddit um, ibridu biex inkunu iżjed effettivi, iżjed koordinament, iżjed kooperazzjoni, zanki, anki iżjed u iżjed kapaċitajiet teknoloġiċi Um, huma meħtieġa fuq diskussjonijiet li kena sissa fil-organizzazzjonijiet uh, uh, tal-Kunsill Preparatorji u raw li hemm bżonn ta' approċċ fuq il-livell tan Ewropea biex nappoġġaw l-Istati Membri biex niżguraw li jkun hemm tweġiba effettiva fil-gwatt tat-teddit um, ibridu uh, biex niġġilduhom fil-kuntest ta' sigurezza intern dan huwa identifikat bħala kuntest tal-Istati Membri iżda hemm bżonn li konna azzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. L-importanza tal-miżuri fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu l dizinformazzjoni ġiet um, eh, marrufa wkoll id-disinformazzjoni u l-videos uh, folot se jkollhom konsekwenzi serji fil-kwant tal-inċidenti serji jew xi affarijiet korroħ oħra li jistgħu jiseħħu dana jikomplikaw ix-xogħol tal-pulizija u organizzazzjoni oħra. Dana jista' jużaw l emozjonijiet bħal pereżempju il-paniku u il-, il u emissjoni toħra. U fl-axħar, xi punti fuq it-teknoloġiji ġodda għandna bżonn ta' approċċ komuni fuq l-iżvilupp teknoloġiku fil-kuntest tal-sigurezza interna tal-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Finlandiża tagħti importanza kbira lil dan il-punt u lan u li nitana huwa li ikonna l-inforzar tal-Unjoni Ewropea b'mod eh, proattiv biex inkunu nistgħu nibbenifikaw mit-teknoloġiji ġodda u nantiċipaw u nimminimizzaw ukoll ir-riski assoċjati magħhom it-teknoloġiji ġodda jinfluenzaw l-autoritajiet kollha u l-aġenziji kollha kemm huma li huma involuti fil-ħarsin fil tas-sigurezza interna tagħna. Importanti illi niżguraw l-autoritajiet tagħna u l-bżonijiet operattivi tagħhom fl-iżvilupp tal-teknoloġija ġdida bħal 5G, per eżempju, dan huwa importanti ħafna dan networks se jfissru implikazzjonijiet seri fil-gwad ta' sigurezza, fil-gwad tal-sigurezza tad-data u anki fil-gwad tal-infrastruttura kritika wkoll l-evaluazzjoni tal union Europea fuq is-sigurezza u t-toolbox li se jkollhom rwol importanti biex niżguraw il-netwerks tagħna fil-ġejjeni. Il-Presidenza Finlandiża tħoss li essenzjali li jkollna approċċ koordinat fiżavi l-iżvilupp teknoloġiku għax bekk aħna nistgħu niżguraw sinerġiji u nevitaw duplikazzjoni matturi relevanti bħal per eżempju autoritajiet nazzjonali u aġenziji differenti tal-Unjoni Ewropea. Hemm appoġġ ġenerali ta' struttura ġenerali fl-Europol għal teknoloġiji ġodda Innovation Lab li tista' tkun pjattaforma li tiġbor flimkien aġenziji ta' innovazzjoni u ta' forzar tal-liġi u s-sadda u kol dialogu bejnietom għanna jdu naraw kif nistaw mux biss namlu monitoraċ ta' teknoloġiji ġodda imma u kol ikon rwol attiv sabiex nizviluppaw soluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda naraw kif nistaw nifrankaw il-flus fl-istess waqt xogħolna jkun iktar effiċenti għal darbohra. Grazzi lil kulħadd ta' din l-opportunità illi niġi hawnhekk u nindirizza dan il-kumitat u nistenna bil-ħerqa issa illi nkomplu niddiskutu iżjed. Grazzi. Grazzi ħafna. L-ewwel ħanaddi s-Sinjura Mixu għal DG Home qabel id-diskussjoni. Grazzi. President, onorevoli membri, kontenta tassew li ninsab hawnhekk illum u Ħankompli ma dak li qalet il-Presidenza Finlandiża dwar ġurnata fuq l-affarijiet interni. Jiena ħanibda dwar l-aspett ta' sikurtà ħanitkellem biss fuq dawk l-oqsma illi naħseb jikkomplementaw dak illi qalet l-ewwel nett. Aħna l-Ministri, l-Kummissjoni, nappoġġaw sħiħ il-konklużjoni ta' kunsil komprensivi fuq il-ġlieda kontra l-abbuż sessuali ta' tfal. Aħna nemnu. Li nixxinna niksbu riżultati konkreti sabiex ikun hemm prevenzjoni u investigazzjoni kif supposta dawn ir-rejati orribli u nħarsu aħjar nipproteġu l-vittmi. Kien hemm impenn unanimu mill-istati membri kollha u aħna Smajna u kol mid delegazzjoni għal-Indiza, l-Ministru għal-Indiz, li kellimna dwar fl-Olanda xiamlu huma. Ippermetu li najt illi l-eżitu ta' din il-laqa ta' dan il-punt kien illi importanti li tkellmu b'vuċi waħda kontra dawn ir-reati u l-adozzjoni wkoll ta' konklużjonijiet Aħna minna ħatala bħala Kommissjoni nkomplu naħdmu iżjed fuq l-implementazzjoni tad direttiva. Tininet. id diskussjoni li kellna ma' estremisti l-amini illi tassew jeddu l-valuri Ewropej u jaħtieġu għalhekk tweġiba Ewropea fuq livell Ewropew. L-avvenimenti riċenti ta' Ġermanja, sfortunatament, u rewna kemm hemm bżonn intensifikaw ukoll ħidmitna hekk. Nixtieq tassew nappellalkom biex taraw tmexxu wkoll fuq il-negozjati dwar eh, terrorizmu online u fil-fatt eh, importanti li naqblu fuq dan il-fajl l-lum qabelada aspetti oħra tal-aġenda ta' sigurtà wkoll ġew diskussi minni li ma jiena nixtieq ngħid kemmtejn fuq l-implementazzjoni tal-fajl ta' interoperabilità li ddiskutejna, speċjalment għaliex nixtiequ li jkollna approċċ li jkun strutturat minn naħa tal-istati membri kollha ma jistax ikollna stati membri li jaqgħu lura jew illi ma javvanzawx bl-istess rata ta' ħaddieħor. Jekk ikollna stat membru wieħed biss li jaqa' lura, iwaqqa lura lil kulħadd u aħna bħala Kummissjoni ħanejnu li l-istati membri sabiex dan ma jseħħx u ħankunu qegħdin nżuru l-istati membri kollha biex naraw fejn hemm bżonn nagħtu xi għajnuna sabiex dan ma jseħħ Imbagħad l-aħħar nett kellna dwar l-operatizzazzjoni tal-Frontex aħna għana roadmap issa li żviluppajna li ħanibatuha wkoll il-President għal attenzjoni tal-membri kollha fejn ħanna il-punti ewlenin Eh, l-istadji u l-nin kolla inklużi fil-roadmap. Imbagħad fuq l-immigrazzjoni, kif qal il-President, aħna diskutejna r-rotot kollha. Id-delegazzjoni Greka tkellmet dwar ir-rotta tal-Vant tal-Mediterran u l problemi u l-influssi ġodda li tfaċċaw dawn l-aħħar xhur Imbagħad Spanja tkellmet fuq il-punent tal-Mediterran u ir-relazzjonijiet u l-influssi mill-Mediterran tal-Lvant l-Italja u u Malta ifukajna u diskutejna maħħom fuq il-Mediterran ċentrali u diskutejna kol id-dikjerazzjoni ta' tfittxija u salvataċ li ġie firmat f'Malta. Naħseb li l-koll tafu li l-Kummissjoni operattivament tappoġġa finanzjarjament u tikkoopera għal dawn l-aħħar sena u nofs U għalhekk aħna kuntenti li rajna li ittieħed passi joħor lejn soluzzjonijiet iktar sostenibbli. Aħna konvinti li dana ħaj wassal ukoll għal mira finali tagħna. Ġifieri l-ftehim ta' riforma ta' l-ażil. Daw diskussjonijiet kollha fuq l-immigrazzjoni juruna illi għandna bżonn ta' soluzzjonijiet mill-aktar fis. Dina mhix kwistjoni ta' rotta waħda nsejt insemmi l-Ċipru pereżempju, dina mhix kwistjoni allura ta' rotta waħda imma ir-rotot kollha u nittama li fil-ġimgħat li ġejjin. Ikollna possibilità li diskutu anki ma'kom il patti ġdid tal-immigrazzjoni illi ħatkun tkun qiegħda tippreżenta l-Kummissjoni ġdida fil-waqt illi inkomplu nibnu fuq il-ħafna xogħol li sar fil-frattemp ma'kom issa min-naħa tiegħi għal issa fuq nota personali. Għanna vapur ġdid fil- Mediterran illi jessa 176 ruħ u għabbażi ta' din id-dikjerazzjoni iżda mhux esklusivament ħankunu qegħdin naħdmu fuq segrazzi ħafna li se naċċetta mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Issa, ejja ħa nużaw il-ħin tagħna għad-diskussjoni u niftaħ id-diskussjoni l-ewwel għal ewwel ta' koordinaturi fis-sala ja nibdew u niftaħ il-kelma billi nagħti il-kelma li s-sija Mezzola jew Sur Leners miex tiq jitkel Sinjora Mezzola. Yeah, thank you very much. I, I can be um, brief first of all. Fil-qosor, grazzi ħafna l-Presidenza Finlandiża ta' l-impenn kbir tagħhom f'dan il-qasam u diretturi ġenerali ta' dak l-aġġornament. Għandi żewġ mistoqsijiet, waħda minnhom sinjura Stara jekk ma ma' meta inti semmejt id-num ta' stati membri li għadhom ma resqux kandidati għal eh, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku li stati membri nataw xi tip ta' skadenza u Aħna ir-rekwiżiti tal-gvernijiet u ma raġuni fedaw l-istati membri ma għadhom ma, rispettawx dan l-obbligu, Sinjur miħu dan din id-dikjarazzjoni bil-istati membri li semmejt l-informazzjoni tagħna i li dan il-ftehim ma kisibx l-appoċ neċessarju tista' tina xi idea dwar il-pjanijiet tal-Kummissjoni għal qudiem jew ħanerġgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ikollna sitwazzjoni fil kunsill fejn kollox ikun blukkat u ma nistgħux nisblukkaw fil-ġimgħat li ġejjin. Sinjura Sippel għall-SND. Grazzi ħan nitkellem bil-Ġermaniż jiena. Okay, uh, okay, Ich frage mich manchmal, warum wir hier Mela, kultant. Nsaqsi li l-nifsi għalfejn għadin hawnhekk niddiskutu u x'jagħmel il-Kunsill l-leġijiet mbat nwafqu il gwajdan tal-Frontieri tal-Kosta, l-Kunsill importanti u fl-aħħar mill-aħħar imma ma' naslux sa l-aħħar fażi kien il-Kunsill li ddeċida li jkollna il-prosekutur pubbliku fit-trattat u issa mhumiex qegħdin jaqblu u mhux għadin joffru personal x'qed jiġri ġifiri għanna wkoll pakkett ta' zila aħna pakkett ta' u rapaw li mhux qed jiġi implementat. ġifiri ma nafx jiena. Flok għadin għamnek nqoddu nitkelmu fuq daw l-affarijiet u namlu liġijiet li mbagħad ma jiġux implementati mhux naħlu l-ħin qegħdin. Ix qed jiġri eżattament nitkellmu fuq numru ta' refugġjati fil-Mediterran il elf li jaslu il-Greċja nidbabqu hawnhekk li n-numru qed jizdidu, ma ma niddiskutux il-fatt li n-numru ta' refugġati barra mill-Unjoni Ewropea ma ħafna akbar minn dawk li għandna hawnhekk li għaslu fi xtutna. Tkellimna wkoll dwar eh, l-iżviluppi riċenti li jistgħu waslu għal aktar numri olja ta' refugġjati għax ma ngħidux l-affarijiet bisimom. Il-Turkija invadiet is-Sirja. Ma nirrikonoxxuwix di. Allura x'tajt inti jekk inti jkollok pajis li attakka militarment pajjiż ieħor din gwerra. Eh, huma bizzat nevrotiċi kontra il-Kurdi u minflok għadin natu Turkija ktar flus saqsikom għal darba xissaqat ma kelli t-weġiba, għaliex għadin nużaw għadin jintużaw dawn il-flus fit turkija vera għadin imorru għanti refugjati Jo għadin nifinanzaw affarijiet ġodda. Imbagħad kummenti ħol fuq Sajper il il-lingwaċ ta' mibeda. Aha, jeżistu, bla dubju. Nitkellmu ħafna fuq diskors ta' mibeda u dizinformazzjoni fuq l-internet, forsi tant nitkellmu fuq dan kollu illi ninsewx qed jiġri fid-dinja ta' veru. Dina narawa kuljum fil-rappreżentanti tal-Knisja fil- ehm, pajzi ġirien tagħna rajna fil-Polonja fil-elezzjonijiet pereżempju u reati eh, kontra tfal u l-abbuż ta' tfal eħ eh, importanti ħafna dan għalfejn u għajnejna u ma narawx l-abbuż li qed isir fil-pajjiżi ta' maġembna. Sinjura Entfeld, grazzi President u nirringrazzja l-erba kellima l-interventi tagħhom, però qabel nixtieq nagħmel mistoqsija lilek President dwar il-format ta' din il-laqa għaliex din hija kwistjoni ta' kontabilità politika, dialogu fuq livell politiku. Bir-rispett kollu, bl-apprezzament kollu li għandi għall-esperti tagħna qed inħoss illi il-livell politiku li tiġi rappreżentata hawnhekk għaliex dawn ma jistgħux ituna li tweġibit politiċi issa il-punti li tqajmu. Ħanna rafti ta' ġent qalu ħafna affarijiet dwar l-uffiċċju tal-prosekutur per eżempju with nibża illi għatem oppożizzjoni konsiderevoli għal il-kariga għal dal-uffiċċju u nixtieq nitlob illi ikun hemm mezzi suffiċenti Eh, biex ikunu jistaw jaqdu dmirom. Għisu kan bizzef flus minna ħatana konsil kommissjoni, ovvjament. U xħsib għand, xinu maħsib biet ta'kom fuq il-membri tal-uffiċċju tal-prosekutur biex jirċivu dawn fondi Ewropej. Is-sinjura Stolla tkellma dwar in-negozjati fuq il-ftejim ma l-Istati Uniti fuq li evidenza. Naħseb li dan huwa totalment prematur. Ovvjament mhux qed bi kbira li ngħidlek, naħseb li mhux aċċettabbli li b'dan il-mod id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej jiġi negozjati minn ħaddiema wara bibin malu, għamma l-iktar li dejjaqni huwa li ma ittiħat xejn in konsiderazzjoni mill-opinjoni li qalu l-DPS. Nixtieq nisma daqsxejn iktar ukoll fuq il-konvenzjoni l ohra li qed tiġi negozjata wara bibin maluqa il-Konvenzjoni ta' ċiberkriminalità ta' Budapest u naf li qegħdin tħaffu ħafna biex tinnegozjaw daw il ftemiet u tpreżentaw leġiżlazzjoni ma' salvagwardji legali qed jaqgħu lura ħafna wkoll, pereżempju d-direttiva tal inforzer tal-liġi e protezzjoni tad-data ġiet implementata s'issa minn 20 stat membru. Għandna 8 stati membri illi għadhom qegħdin jaħdmu bil-qafas Bid-deċiżjoni qafas ta' l-2008 redikola l-ħaġa li tkun hemm proposta regolament illi jieħu post din id-direttiva. Mbagħad fuq is-salvataġġ u tfittxija ta' refuġjati ma nafx naqbad ngħid, il-Presidenza Finlandiża tkellmet dwar iktar għajnuna u kooperazzjoni għat turkija Onestament ħallejtuni bla klim. Il-Turkija tippjanaw gwerra u jibbatu zewċ miljon refugġjat lura fis-Sirja jappjanaw li għamlu xi tip ta' ethnic cleansing u aħna ħan nikkoperaw intuhom il-flus. Nasab hawnhekk qegħdin ngħixu fi pjaneti differenti. Dan jisajma qatt kien hemm aħna issa is-sur Erdogan qiegħed litteralment jirrikattana u l-Ewropa laqqas biss taf taqbat taqbad tagħmel u minflok qegħdin nitkellmu dwar assistenza u kooperazzjoni. Din ma tagħmilx sens, mbagħad ħaġa oħra, id-diżinformazzjoni għadna kif adottajna riżoluzzjoni fuq dal-punt il-ġimgħa li għaddiet imma l-biraħ stess wara r-riżultati tal-elezzjoni Pollakka rajna illi per eżempju direttur tal-televizjoni statali tal-Polonja kien preżenti għal festin tal-partit tal-Liġu Ġustizzja Pollak. Ġiverna għedin nitkelmu fuq id-dizinformazzjoni russa illi ħaġa ovvjament valida, ma fl istessin il-Kommissjoni ma qed tagħmel xejn mid-diżinformazzjoni illi qiegħda tixxerres minn gvernijiet Ewropej. Sewwa wis mela għal ħodor mhix qed nagħla Sinjura Renke laqas is-Sinjura Frick. Of yes, they are in some sort of away day, so they have excused their being here. Hemm xi tibta way day jiġifieri mhumiex qegħdin hawnhekk tajjeb mela. Is-sur Pakaċini mhux hawn laqqas. Ngħaddu għall onorevoli Gardini Kjoġbok. Grazzi President. Mela, fuq l-immigrazzjoni jiena niftakar x'qalet il-kollega fuq il-kooperazzjoni mat-Turkija ġvera ħin aħna kif dal-moment storiku l-Ewropa tista' biss toħlom illi titkellem fuq kooperazzjoni mat Turkija. U għadna nisimaw ħafna fuq il-ftajim li kien sar f'Malta li qed jiġi prezentat qisu xi ħaġa kbira. Ma ninsewx li daġi firmat biss minn erba' stati membri u hemm biss tlieta oħra stati. Għadu qasbsu ma' eh, illi għalitaw eh, li għalu li huma l-esti li jiffirmaw dal-ftejim, anzi hemm stat li qed jgħid li rridu kollha kemm aħna naħdmu iżjed. Imma mingħajr ma jipproponi xej konkret, ieħor li ferma u qal li hemm għamel diġà ħafna sforzi wala diffiċli li jappoġġa dan il-ftejim u Għallek dan is-suċċess kbir li qegħdin insejħulu dal ta' Malta onestament mhux qed narawha. Qegħdin ngħidu li huwa proġett pilota ma, ma nafx illum wara da snin kollha. li jilna niffaċċaw problema ta' din it-tip ma naħsibx li għadna fl-istadju ta' proġetti pilota, il-Kummissarju ma setniex tweġibi, forse ma setax ċittina m'hemmx soluzzjonijiet ad hoc, hemm bżonn ta' pjan illi em, jikonfronta din is-sitwazzjoni b'mod strateġiku, b'mod strutturat għalhekk xinija soluzzjoni illi il pajjiżi fejn jaslu l-immigranti inħallu għamarriħam. Um, aħna l-Italja pratikament bil-kem kemm is-semmiet edha li qiegħda tipprova tagħti tweġiba l-ċittadini tagħha um, kontra din il-problema u li tant taffaċċa problema kbira hawnhekk id-distribuzzjoni fuq bażi volontarja kif hemm fiftehim ta' Malta titeta biss dawk li mill-bastimenti tal-NGOs u mux l-oħrajn li jaslu bot juħor. Waħna nafu li minn esperienza diretta li l-istra maġġoranza ek jaslu jizbarkaw mux b'mod ieħor mhux mal-NGOs xini t weġiba fl-aħħar mill-aħħar li ħatati l-Ewropa. Mela fraw għadak għadha ġiet jekk jogħġbok jekk tixtieq tieħu l kelba skambju ta' opinjonijiet mal-Kunsill u Kommissjoni Ġustizzja u Affarijiet Interni fuq l-aħħar um, Kunsill li sar. Ja, es ist nicht so ganz einfach, ähm, immer von A nach B zu kommen, gerade montags. Das ist nun mal so. Iva, Sur President, skużani wasalt xiftit uh, eh, tart imma it-tnejn illum. Madana kollu, għandi xi mistoqsijiet għall kommissjoni għandi tlieta fil-fatt. L-ewwel net. Il-Kummissjoni u l-Kunsill x'bess ibhom jagħmlu biex itaffu s-sitwazzjoni f'Morja hemm soluzzjonijiet li tinkorpora mhux biss lill Greċja iżda anka lill stati membri oħra Sfortunatament is-sitwazzjoni assolutament disastruża għalhekk hemm bżonn ta' soluzzjoni. Tieni problema hemm gwerra għaddejja fit-tramuntana tas Sirja. elf persuna ma jafux fejn ser jaqbdu imorru jekk hux ser imorru fi bnadijiet oħra tas Sirja jew min jaf fejn. Jiġri xiġri ser kunem hemm iżjed pressjoni għaliex ser jiġu rilaxxati ġellieda tal-ISIS u dawn jistgħu jagħmlu ħsara anka hawnhekk fl-Ewropa. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi għall-Kummissjoni u l-Kunsill hija qed iżommu mal-ftejim ta'kom ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija jew ser twarbuħ xi ftit. Se taċċettaw illi qogħdi rikattawna Turkija anka f'termini ta' li ser jitilqu u jħarbu l-emigranti. Dan il-ftejim ma jaħdemx, sinjuri. Naħseb lanqas illi naħseb ukoll hija tal-mistħija illi qed jużaw kontrina wkoll dan il-ftejim. Sinjuri, Jekk joġobkom, tistaw twiġbu għal mistoqsijiet ta'kom fit tlet minuti kull wieħed, għaliex wara dawn il-mistoqsijiet għad għandkom mistoqsijiet oħra hawn xi membri li jixtuq jagħmlulkom xi mistoqsijiet. Possibilment nistendu d-dibattitu għal 10 minuti oħra, forsi 20 minuti oħra, jekk zomu ma 3 minuti issa, jekk joġobkom. Iva, is-sinjura Astola tista' tibda inti. Iva, ħan prova in għaż żewġ mistoqsijiet, waħda fuq l-apo u l-oħra fuq li evidence f'taqqa. Mela, dwar il- mistoqsija ta' għalx nqogħdu nagħmlu leġiżlazzjoni ġdida ngħaddu leġiżlazzjoni ġdida jekk kumbat ma jsir xejn iżjed. Nixtieq ngħidilkom li fuq l-EPO mixin tajjeb ħafna, l-iskadenza hija dik tas-sena 2020. kuntenta ħafna illi bilna fuq titlu ta' Prosecutor Cup, Chief Prosecutor, u fuq il-numru zaħir ta' pajizi li għadhom ma' resqux il-nomina tagħhom ngħidilkom illi l-iskadenza kienet sal-aħħar ta' Marzu. Però il-Kunsill qed jitfa' pressjoni fuq l-Istati Membri biex dawn l-Istati Membri għadhom ma preżentawx in-nomini tagħhom irresquhom mill-aktar tfis possibbli għaliex ikun importanti ħafna għal panel li jkunu jafu eżattament min ser ikun uh, eh, nominat Jiġifieri serħu raskom li dan il-messaġġ indbat. Rigward l-uffiċċju nifsu, nistanejt li aħna grati ħafna u kuntenti li diġa hemm ħafna pajjiżi u stati membri involuti hawnhekk l-Iżvezja ser tissieħeb tal-waqt. Però minn fejn bdejna għamilna ħafna progress u dan il-korp iva jista' jkun b'saħħtu ħafna dan l-Unjoni Ewropea rigward il-mezzi iva dawn eh, fidejn ħafna partijiet interessati u anka fidejn ħafna stati membri. Pero kiku jina ma ninkwitax wis uh, fuq dan. Li namluwa prekondizjoni għal fondi tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu bħalissa qed ninnegozjaw l-MFF u diġa hemm rabta ma l-aspett tal-istat tad dritt u kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea jintefqu. Naħseb illi dan huwa l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba u nittamaw li nibqaw sejrin hekk. Rigward l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. U li memx bżiet salvagwardi u kollox isir uh, fis-sigriet. Kien ċar fil-mandat tagħna il kummissjoni il trid eh, tkun trasparenti fuq kif jevolvi l-file tal-li evidence u il-Kommissjoni Reinders għalu dan anka fil-smieħ tiegħu li l-Kummissjoni ser iżomm l-mandat motilila. Naqaf hawnhekk. Is-Sinjura Ili Vakuri, għandek xi kwistjonijiet eh, ta' ġustizja li tixtieq issemmi. Iva, fil-fatt is-sinjura is-sinjura Kartilla fil-fatt qed titkellem bħalissa, is-sinjura Astola għalet ħafna minn dak li xtaqt ngħid jiena anka viżavi l-Lepo, aħna nixtiequ nibqgħu mixin b'dan il-pass. Grazzi ħafna issa għal l-affarijiet interni. Is-Sinjura li Iva Kuri, jekk joġbok. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Il-parti l-kbira tal-kwistjonijiet u il-mistoqsijiet li sarru li mill-onorevoli membri huma assoċjati mal-aspett tal-immigrazzjoni. Mela, permettuli nindirizza dawn il-kwistjonijiet u mbagħad is-sinjura Mixu forsi tista' tkompli ma' dak li ser ngħid Aħna naħsbu li hija ir-responsabilità tal-presidenza illi niżguru illi l-ebda stat membru ma jitħalla waħdu, partikolarment dawk taħt pressjoni. Għalek għanna f'moħna li nindirizzaw, u kellna f'moħna anka li nindirizzaw, ir-rotot kollha fil-Kunsil tal-ġimgħa li għaddiet attwalment huwa ċar u evidenti minħabba li ir-rotot huma differenti illi ma jistax ikun hemm soluzzjoni waħda illi solvi lek il-problemi assoċjati mar-rotot kollha u għalhekk tajna il-possibilità li l-Italja, Malta, Franza u il-Germania illi bdew dan il-proġett, jiprezentaw dan il-proġett pilota u fil-fatt l-implementazzjoni ta' dan il-proġett tinsab fidejn il-Kommissjoni, ċoħe il-Kommissjoni ser tkun responsabli milli t-promovi dan il-proġett. Rigward eh, stati membri speċifiċi bħalma qed fil-kummenti taftuħ eh, tiegħi il-Kummissjoni u anka l-Kunsill għandhom l-intenzjoni illi assistu iżjed lill-Istati membri dan ħareġ anka mill-Kunsill tal-ġimgħa li għaddiet. Mbagħad kelmtejn fuq is-sitwazzjoni barra l-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Speċifikament fil-xlok ta' l-Europa. Nifem illi situazzjonija ta' tħassib u ta' tħassib kbir, ir-raġuni hija propju din ir-raġuni għalfejn il-Ministri għal affarijiet barranin u il-Kunsill Ewropew ser jindirizzaw din il-kwistjoni propju din il-ġimgħa. Il-Ministri għal affarijiet interni għandhom rwol xilabu hawnhekk anka jekk nitkellmu fuq kooperazzjoni ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. madanakollu kollu ser ikollna nistennew id-diskussjoni li issir fil-Kunsil għal affarijiet barranin. Però u hawnhekk m'għandix dubju l komissjoni ser tgħid iżjed fuq dan, aħna għandna pjanta kontingenza. Il-pjanta kontingenza bdejjem ikun fir-responsabilta però tal-Ministri għal affarijiet interni ġifieri dik iva. Issa lilek, Sinjura Mixu, nadilek il-kelma biex tikkonkludi il-tweġibiet. Iva, nibda mill-kwistjoni ta' tfittxija u salvataġġ. Hemm erba' pajjiżi, l-Italja, Malta, Franza u l-Ġermanja. Mbagħad kellna numru ta' stati membri illi kienu ċari ħafna fuq il fatt li ser jgħinu jappoġġaw għanna numru ta' stati membri illi qalu illi dan il-proġett qed jarawh mill-lenti pożittiva ħafna, iżda kulħadd qal illi s-soluzzjoni fuq ir-riforma tal-azil trid tinsab fuq iskala Ewropea. Mbagħad hemm ċerta stati membri iva illi esprimew tħassib fuq eh, il-fatti li dikjarazzjoni ta' dan it-tip tista' tiġbet ċerta l-interess ta' ċerta immigranti, il-pull factor nammetti illi l-Italja u Malta u dawk li qed jipparteċipaw fir ri allokazzjonijiet f'din l-aħħar sena rajna titjib. Pereżempju l-ġimgħa li għaddiet kellna laqa fuq eh, il-proċedimenti operattivi standard u kif dawn ser iseħħu fil-pajjiżi, fl-istati membri, fuq il-post, fl-Italja, f'Malta. X'ser jipprovdu l-istati membri l-BCG, l-EASO, um, etc. U ovvjament dan kollu f'ċertu żmien għaliex dawn il-persuni qed fitxu l-azil iridu jiġu riallokati f'temp ta' xar. Għanna ċerta qed u ċerta dew minn vis-savvi dan ir-riallokazzjonijiet iva dan huwa minnu. Palma qed tanka iżjed kmini dan huwa sempliċement proġett pilota. U minn din l-esperjenza li niksbu permezz ta' dal-proġett pilota, aħna ser infaslu soluzzjoni iktar permanenti. Ġifiri, miex din soluzzjoni permanenti, però l-istati membri ser jipparteċipaw biex ikunu jafu aħjar x'inhuma it-termini tal ta', ta kif għandhom imorru l-affarijiet biex appuntu nippruvaw nsibu zed permanenti. Rigward it-Turkija, il-flus li aħna natu, aħna natuhom għal refugġati fit-Turkija. Aħna natuhom lil allima fl-iskejjel, natuhom għal-ikel u għalhekk it-Turkija qed tilmenta li mhux qed nafanzaw bizzejiet għaliex aħna nħallsu xar b'xar. Il-flus però hemm ġidew minn fihom bħalissa fil-ħlasijiet aħna qed inkomplu id-diskussjonijiet u dan anka sal-ġimgħa li għaddit stess. Inkomplu nitkellmu fuq um, u nkunu trasparenti fuq liema proġetti aħna għal-jom qed nikkontribwixxu. Dan eh, ser jitkompla, però leġitmu li saqsuni x'inhu mal-passi li jmiss. Din hija xi ħaġa li kifettu ser tiġi diskussa waqt il-Kunsill tal-Ministri għal affarijiet Barranin, ser tiġi diskussa s-sitwazzjoni fis-Sirja u ovvjament anka l-azzjonijiet li ttieħdu mit-Turkija li huma kundannati fuq kulħadd internazzjonalment. Fuq il-Greċja kollega saqsitna, eh, onorevoli membri saqsitna fuq eh, kif aħna nejnu f'Murja. Aħna qed nieħdu mill-Greċja il-minorenni mhux akkompanjati. Aħna niffinanzjaw il-trasferiment ta' persuni vulnerabli li jinsabu fuq il-gżejjer u noħduhom fuq il fil-Greċja mill-gżejjer dejjem. Qed nippruvaw insibu soluzzjoni tiżjed sostenibbli u m'għandhom pjanijiet għal l-azil, għal riforma tal-azil u qed jippruvaw insibu soluzzjoni tiżjed permanenti fuq it-territorju Grek u anka fuq il-gżejjer Griega. Aħna bħala Kommissjoni nidejna pjan ta' kontingenza f'każ illi isseħ xi ħaġa fil-ġimgħat illi ġejjin. Jiġifieri nixtieq inserħilkom raskom illi mill-aspett tekniku l-aġenziji kollha jinsabu lesti biex jappoġġawna jkunu ta' servizz għalina. Aħna lesti anka li naġġornaw l istati membri fuq x'ser iseħħ fuq id-diversi xenarji u fid-diversi xenarji fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Frontex u l-ICBG jinsabu fil-punt ta' dħul biex ikun hemm iżjed kontroll min-naħa tagħhom u biex jiverifikaw li jsiru reġistrazzjonijiet. Dan mhux biss fil-Greċja, iżda anke fl-Italja, f'Malta, f'Ċipru u anke f'Ispanja. Jiġifieri aħna qed nikkunsidraw ir-rotot kollha. Issa fuq Rigward il-pass li jmiss, Jiena nishtiq nejdilkom li naqbel ma'kom Iva rridu nsibu soluzzjoniet permanenti u nittama illi flimkien ikunu nistaw naħdmu biex nsibuhom dawn is soluzzjonijiet permanenti u nittama li nkunu nistaw niddiskutuhom iżjed fil-font anke ma'kom. Sinjuri, jiena Xtaqt illi naddu għattini round ta' mistoqsijiet u hekk biss namel, nagħmel, però il-ħin qed jafas ħafna u għatfadlilna xi punti oħra fuq l-aġenda tal-lum. Għalhekk Honorable eh, Membri, gentlemen, zommu mal-minuta fl-intervent ta'kom. Eh, Claude Moraix, natilek il-kelma. Il-mistoqsija tiegħi hija kienu, il-mistoqsija tiegħi fil-fatt diġà saret ilkom Eh, u għalhekk eh, forsi nsaqsi l-oħra li kelli l-ewwel fuq id-direttiva orizzontali kontra d diskriminazzjoni li ma semmietx. ma nafx jekk taqax taħt il kappa ta' Sinjura Astola jew ta' Sinjura Mixu. Ma nafx jekk kelli xinsemmih dan is-suġġett hawn jew le, però għanna sessjoni plenarja l-ġemma diħla u għalek tajab li nkunu nafu eżattament x'ser seħ. Jena apparti dan il-punt li semmejt imħasab ħafna fuq Murjas u fuq kwistjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ, però daw il-mistoqsijiet diġa sarulkom. L-Onorevoli li miss, l-Onorevoli Zenovski, Sur President, nitlob li tkun iktar stretta anka mal-koordinaturi ħalli kol nizjet ċans anka aħna biex nitkellmu. Però parti ċajt, jina nixtieq nagħmel komment wieħed biss. Aħna qed niġġieldu għad-demokrazija madwar id-dinja kollha kemm hi. Et, għawak nixtieq nġbet l-attenzjoni tagħna ta'kom fuq Margis, gżira bellezza fil fl-Oċean Indjan, insaqsi biħsibkom tippreparaw biħsibna nejnu lil din il-gżira fuq diversi kwistjonijiet, fostom kwistjonijiet anka ta' terrorizmu. L-Onorevoli Spurek. Sur President, wara li għalet dak li għalet il-Sinjura Indveld fuq uh, it-Turkija u anka fu l-appoċ li aħna qed nagħdu lil Erdogan, diffiċli ħafna li jena nitkellem business as usual, però prova Kontenta illi fl-aħħar ġejċe ġi diskuss ġi diskussa il-Karta dwar id-drittijiet fundamentali Nixtieq insaqsi li mazzanijiet konkreti il-Kunsill biħsibu jieħu fil-ġimgħat li ġejjin rigward in-negozjati ta' dan il-fajl. Grazzi ħafna. Is-Sur Moreno Sanchez. Grazie Presidente, muy brevemente. Signora Michu, usted ha dicho que en... Grazie. Mela, fuq kif jitqasmu l-immigranti s-suġġett attwali lu 15 sena ilu dinna tiġa kienet kwistjoni taħra. Issa, insomma, xinu ma l-passi li jmiss, għan bġet pilota, għanna bidu. U kienem ħafna inizjattivi li bdewek, Schengen, l-euro. Imma, issa, kollox jiddependi minn se sir u x'passi imiss li jittieħdu x'żmien għandna wkoll għad dispożizzjoni tagħna intom semmejtu dwar u koll xol li t-sir fuq il-minorenni mux akkumpanjati. Meta ħajkolna politika kif suppost fuq daw tfal. Mr. Ulrik. Sur Ulrik. is rappresentanti tal-Konsillu l-Kommissjoni, fil-rapport ta'kom intom semmejtu il-ġlieda kontra l-estremisti tal-lemin din tifhimha għaliex eh, tajjeb li nġildu l-estremisti tal-lemin, però huwa importanti untom ma ma semmejtuhomx li nġildu kontra l-estremisti eh, eh, islamiċi u importanti wkoll li niġildu l-estremisti tal-xalluk. Huwa perikolus ħafna illi kollok kwasjasi tip ta' estremizmu, tal-lemin, ta' xelluk, religjus, musulman, naħseb li l-estremizmu kollu jrid jiġi indirizzat. Grazzi ħafna, is-Sur Van Dendrischen. Jien għandi mistoqsija fuq l-sinjura Mishu, a sinjura Mishu, illi tkellmet dwar appuntu l-estremizmu eh, l-emini u id-diskors ta' mibeda dinja kwistjoni taħraq ħafna eh, fil-Belġju skont il-sigurta statali il-fuq minn 308 individwi jinsab fuq din il-lista ta' estremisti tal lemin u fuq seba, fuq seba minnu, seba minnhom għandhom l-istatus ta' li imminentement ser jieħdu azzjoni. Skont is-Servizzi ta' Sigurtà fis-sena 2018 il- lamin eh, skużawni, il-xalluk estrem kien iktar perikolus milli l eh, lamin F'pajjiżi oħra barra minn hekk kienem u kol violenza minnaħa ta' l-estremisti xellugin, walek insaqsi li l-nifsi, xini din l-lista ta' priorità li għandkom? Ija biss problema tal-lemin? Ija problema ta' li mux qed namlu valutazzjoni tajba u l-impatt ta' dawn azzjonijiet fuq uh, fuq fu il-pajjiżi tagħna. Finalment, il-trade union trade union belġana l-lum sammiet il-kas tal-azzjonijiet negativi li tieħdu fuq in-naħa tal fuq l-estremisti tal-lemin iżda mhux ta' xelluk. Jekk joġobkom tweġibiet illi ta' żewġ minuti mhux it-twal. Treatment Iva kien hemm mistoqsija fuq il-trattament tal- um, ta' trattament ugħali. Ilu hemm ila hemm din direttiva, aħna fil-Presidenza se jkollna diskussjoni fil-Konsil tal-EBSCO fuq il-livell ministerjali u biex insibu eh, xi direzzjoni ġdida jew xi ħaġa illi eh, eh, fejn nistgħu nkunu nistgħu nagħmlu l-progress. Iva, biex inkompli bħala eh, komissarju designat għalet fil-smeħ hija se tistenna biex tara se seħ flepso u mbagħad wara tara kif tista' timxi l-qudiem fir-rigward tal- ta' direttivi supplementari għal għal negozjati ta' konvenzjoni naħseb illi dan fidejn il-Konsil biex iddeċidi kif iridu jimxu l-qoddim. Issa frigwad tal-diskors tal estremist, il ta' kondotta li teżisti ovvjament tmur kontra kull tip ta' diskors ta' mibeda jiġi minn fej jiġi. L-unika ħaġa hija illi jiena għet li hemm sfidi ġodda u waħda minnhom hija hija l u huma l konnessjoniet bejn il-gruppi differenti dakin bis eżempju tal-isfidi l ġodda Iżda ovvjament il-diskorsi kollha ta' mibeda għandhom jiġu trattati bl-istess mod. Grazzi. Issa l-kultura u l-intern, grazzi ħafna, President, fil-gwar tal-estremizmu violenti, il-Presidenza skużawni, signori, eh, il-presidenza saħħet fuq il-bżon li nindirizzaw politikament jew ideologikament l-estremizmu motivat politikament f'kull forma li jista' jkollu l-fokus issa kien u għal ħafna snin issa kien fuq il-teddit mill-ġihadisti u mill-estremizmu fl-istess waqt aħna notajna li l-rapporti ta' dan l-aħħar eh, zvelaw li Ekstremizmu mill-lemin, ekstremizmu eh, qed jiżdied u huwa fenomenu ġdid u għalhekk eh, fl-aħħar kunsill li għadda effokajna fuq l-estremizmu tal-millemin. Iżda nixtieq fl-istess waqt enfasizza li l-idea tal-Presidenza miex illi nkunu esklusivi iżda inklusivi. Irridu nindirizzaw dan il-fenomenu f'kull forma li jista' jkollu. Signora Mishu biex nalqu. Nishtiq biss nżid ma dak li intqal għax il-mistoqsijiet l-oħra diġa twiġba li għan fuq il-dan minorenni li ma jiġux akkompanjati. Diġà għanna direttiva li taħdem fuq din kwestjoni iżda hija waħda mill-prioritajiet illi nżidu l-isforzi tagħna hawnhekk biex niżguraw li mhux biss tiġi implementata u eh, infurzata iżda kull nuqqas inneħħuhom. Il-żmien involut kif taf aħna qed naħdmu eh, bl-almutana qed nistennew għall-Kummissjoni ġdida u sal-aħħar tas-sena intkom u jiena u aħna se naħdmu biex ikonna mod kif nimxu l-qoddim qabel l-aħħar tas-sena eh, firgwad ta' kif se nimxu l-qoddim, firgwad ta' politika tal-viżas, eh, din politika kif tafu kien il-politika u l-orientament tagħha inbidlet. Iżda qed inħarsu lejn pajjiżi partikolari skont il-każ. Każ każ. Nirringrazzjakom. Grazzi u grazzi għall isforzi li għamiltu biex eh, tħaffu u titkellmu fil-qosor għal-kem kienem ħafna mistoqsijiet nirringrazzjaw il-mistidin tagħna, il-kellima li jirrappreżentaw il-Kunsill, prosi tax-xogħol li għamiltu sissa u l-Komissjoni ovvjament, id-Diġi Ġustizja u tal-Intern. Et nistiednu il-Diġi Ġustizja, Sinjura Astola, biex tibqa unek maħna fil-Kamra għax sen komplu fuq l-agenda tagħna l-punt li mis trattaw il kanada il tarka tal privatezza bejn l unjoni ewropea u il kanada et inselmu il-mistednin tana u dawk li huma mistinin biex jibqaw sessjoni fuq il-Kanada jibqaw fil-Kamra l-oħrajn jistaw jitilqu fiskiet. Ringrazzjakom, Sinjuri.